Fil-qasam tal-deterrenza ta' xol mux dikjarat l ewwel kellim huwa il-rapporter Sur Parinski l-dilek il-mikrofonu. Благодаря ви, уважаема госпожо президент, госпожо Grazie. President, Komissarju, eżis kollegi. Jina nishtiq nir-ringrazzja b'mod speċifiku lil Shadow Rapporteurs u anka l-imsieħba tagħna mill-presidenza l-Ussemburgiza u l-Kommissjoni għax naħseb li ħadmu mana b'mod konstruttiv u taw kontribut u dan bis-saħatek aħna stajna nħejju dan la bozz. Ix-xogħol mhux iddikjarat. Għandek forom differenti. Dan mhuwiex fl-interess ta' min jaħdem Illa li għandu il-batu minn kondizjonijiet ħazina dan anka joħloq distorzjonijiet ta' swi u anka kumpaniji illi iħarsu regoli ikunu għet imbatu minħabba kompetizjoni mhux ġusta minn min ma jkunx teħarisom ir-regoli. Anka s-sistema tal-taxxa u tas-sigurtà soċjali ma jkunx qed ikollha dħul adegwat l-ħtieġa li jkollna din il-pjattaforma hija xi ħaġa urġenti issa minħabba l-isfidi dejjem kbar mhux biss prabta mal-mobilità tal-ħaddiema. Imma minħabba eh, wieħed mill-ikbar drittijiet tal-persuna illi tiċċaqlaq minn pajjiża dan huwa kruċjali fl-Unjoni Ewropea. Huwa proprju minħabba dan is-sens ta' urġenza illi kemm il-kollegi kif ukoll il-Presidenza u l-Kummissjoni ħassew Dan kien il-punt ta' tluq tagħna u tant tagħna enerġija biex naslu għal pożizzjoni li għandna llum. Il-kompromess li għandna issa jimpenja lil kulħadd biex ikunu membri responsabbli tal-pjattaforma Lan tal-pjattaforma u illi l-istati membri kolom aktar kapacita biex jindirizzaw dawn il-problemi li jirriżultaw minn xogħol mhux dikjarat permezz ta' kooperazzjoni fil-livell Ewropew bejn l-awtoritajiet kompetenti rilevanti flimkien mal-partijiet interessanti interessati kif ukoll oħrajn. Aġenziji u organizzazzjonijiet involuti fil-qasam tax-xogħol. Il-missjoni tal-pjattaforma hija waħda mela ta' prevenzjoni ta' deterrenza u anka ta' ġlida kontra dan it-tip ta' xogħol mhux iddikjarat Dan ix-xogħol aħna nixtiequ niżviluppaw f'xogħol dikjarat. Din il-pjattaforma mhux se tkun qed tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, Bis-saħħa ta' din il-pjattaforma se jkollok skambju ta' informazzjoni tal-aħjar esperjenzi. Sabiex aħna nkun nistgħu eh, naffrontaw l-isfida ta' xogħol mhux iddikjarat. hemm bosta azzjonijiet konkreti biex dal pjattaforma tilħaq il-missjoni tagħha. Sabiex l-istati membri jisfruttaw il-potenzjal tagħha b'mod aktar effettiv. Kien hemm dubji, iva, jekk ux din pjattaforma hija waħda neċessarja, jekk forsi ux ser tfixkel l-manuvrar tal-istati membri. Però se tkun tejn fil-ġlida kontra x-xogħol mhux iddikjarat. Matul il-konsultazzjonijiet dawn ir-riservi dubji ġew diskussi fit-tul se naslu għal konsens iġifiri il-ħarija ser tkun appoġġata minn maġġoranza xan nissa qoddimna. U għet rrit jistaqsi, aħna u namlu sforzi komuni biex nġildu l-inġustizji soċjali kbar ta' xol mux dikjerat? Mill-istajt nifem il-maġġoranza huma favur illi konna din il-ġlieda minħabba għarra kemm ikollok konsegwenzi korroħ fossom in kompetizzjoni, il-kompetizzjoni inġusta Għalhekk aħna se nimpenjaw ruħna biex nużaw l-istat ta' dritt jew inkella se ħallu l-affarijiet għaddejjin kif huma. Il-Parlament ma jistax ikollu żewġ approaches differenti. Grazzi ħafna, reporter. Kummissarju Tyson, jekk joġbok. Thank you, President. Grazzi. Membri, su intern aktar eh, fond u manka ġlida kontra social dumping għalina l-Komissjoni hija priorità kbira. Jina personalment meta nitkellmu dwar social dumping dan il-terminu ma joġobnix, mhux qed nitkellmu dwar prodotti ma dwar nies, imma f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida kontra il-xogħol iddikjarat m'għandniex naħbu il-konsekwenzi koroħ b'termini aktar soft Dan jaffetwa ħafna il-xol ta' min jagħmel, id mhux id li jaħdmu ħafna kondizjonijiet mu mhumiex tajbin, laqas saħħitom, saħħithom u laqasi ikollhom rikors għal ġustizzja. Dawk illi jirċivu l-paga fidejhom ħafna drabi huma laqas jirċievu paga wara ħafna ħafna xhur ta' xogħol ibes u ma laqas għandhom il-xogħol illi jekk laqas għandhom l-allowance li jekk jitkeċċew jingħataw xi ħaġa laqas għandhom benefiċċji oħrajn wara kollox u ma mhux qegħdin isaħħu drittijiet tal-pensjoni tagħhom mhux qed Dan ix-xogħol mhux iddikjarat mhuwiex ġust għal dawk li huma involuti f'dan ix-xogħol, imma huwa wkoll inġust għal dawk il-negozji li jirrispettaw ir-regoli u nafu li kumpaniji żaru medji huma l-ewwel illi jbatu minn din il-kompetizzjoni inġusta dan ix-xogħol mhux iddikjarat anke ifixkel il-sostenabilità tal-sistemi ta' sigurtà soċjali għaliex mhux qed jitħallsu kontributi. Qed nitkellmu dwar attivitajiet mhux iddikjarati għalkemm Dan huwa xogħol moħbi u għalhekk wieħed eh, isiba diffiċli biex ikun jaf kemm hemm xogħol mhux iddikjarat nafu li din hija prassi komuni ħafna u hija diffiċli ħafna biex wieħed jelimina. Skont l-istimi li għandna, din l-ekonomija tista' tlaħħaq bejn 15-20% tal-GDP f'ċertu stati membri. Sinjuri, MEPs, għalhekk twaqif ta' pjattaforma Ewropea biex insaħu l-kooperazzjoni dik li għal prevenzjoni d-deterenza ta' xogħol mhux iddikjarat biex niġġieldu kontra din il-problema għalhekk din hija ħaġa daqshekk importanti. Din se xi kooperazzjoni bejn l-istati membri permezz tal-skambju tal-aħjar prassi, skambju ta' informazzjoni, l-iżvilupp ta' expertise u analizi niffaċilitaw um, approaches innovativi biex niġildu kontra attivitajiet mhux iddikjarati u dan jikkontribwixxi għal ftejim orizzontali, analiżi orizzontali tal-problema. Dan jaqqat kieku flimkien l-esperjenzi ta' ħafna awtoritajiet differenti involuti fil-qasam fostom anka awtoritajiet tal-immigrazzjoni tat-taxxa u oħrajn. Jekk ikollok dan l-approach multidisciplinarju, muri wara kollox diġa ġi implementatu, kellna riżultati pjuttost tajbin. U jiena kuntenta li din il-pjattaforma se tkun qed tibni fuq din l-esperjenza pożittiva. Huwa permezz ta' dan l-approach holistiku. Floqsma kollha fid-disciplini kollha illi aħna se nkunu nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu tant kompless mod effettiv. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza li ninkludu anka il-bogus self-employment fil-pjattaforma Hawnhekk ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi u esperjenzi naħseb li hija neċessarja u fl-aħħar net b'sodisfazzjon ngħid li l-imsieħba soċjali wkoll se jkunu qed ikollhom rwol importanti fil-pjattaforma u li kooperazzjoni mill-viċin ma' Eurofund OSHA wkoll dawn ħajġu konsidrati Eżis kollegi, nixtieq nirringrazzja din l-istituzzjoni tal-isforzi kollha li intom għamiltu biex tilħu ftejjim f'mument waqtu b'rebta mal-pjattaforma b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja l rapporter Sur Prinski u anka Sinjura Olofskog tal-li meċċejtu trialogu b'mod daqshekk kompetenti u nirringrazzja ħafna li tim kollu ta' negozjati tal-isforzi kollha u anka tal-approċ konstruttiv tagħkom. Il-Kunsill issa se jadotta deċiżjoni fuq il-pjattaforma eh, fi frar, l-24 ta' frar, u nittama eventualment tiġi iffirmata matul plenarja ta' marzu. Sadattant aħna għedin in ħajju ruħna l-ewwel laqa tal-pjattaforma qabel is-sajf Jina impenjata li namel da kollu li huwa possibli minna ħatijaj biex din il-pjattaforma tkun ta' suċċess. Il-pjattaforma se tkun qed tinformakom mod regolari dwar l-attivitajiet li tkun qed twettaq u anka tatikom il-pjanijiet tagħha ta' ħidma u r-rapporti lil din l-istituzzjoni u anka lill-Kunsill u anka l-Kumitat Ekonomiku Soċjali u l-Kumitat ta' Reġuni. Jiena nista' Namel dal dan l-appell li l-kontribut tagħkom ħajkun verament importanti. Thank you, Commissioner. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa fissam il-Kumitat l-Affarijiet Interni, Sur De Jong. Grazzi ħafna, Chair. Ija ħaġa tajba li din il-pjattaforma se tibda x-xogħol ajri malajr għaliex dawn il-forum ta' sfruttament m'għandhomx postum fl-Unjoni Ewropea anka li wieħed jaħdem għal rasu b'mod li jkun tangan dik ukoll irridu nelliminawha. Anka tkabbir ekonomiku tant jiġi mfixkel minħabba xogħol mhux iddikjarat u hija ħaġa tajba li qegħdin tqisu modi kif neliminaw din il-problema. Il-Parlament Ewropew ma taħsbux li għandu jkun involut awtomatikament f'dan jiena nittama li se jkun hemm rapport annwali mill-Kummissjoni lil din l-istituzzjoni Jiena naħseb li hemm xi affarijiet li mhux qed insemmu espliċitament, imma għandhom ikunu. Pal pereżempju li jkollok involviment fl-attivitajiet kollha. Fisem il-Kumitat li jena parti tijaw nishtiq nir ħafna lil min ħadem għal riżultati ta' trialogu. Grazzi ħafna, issa nad il-mikrofonu l sinjura Kuneva. Grazzi ħafna. Bimintu kellna l-kriżi ekonomika din il-problema kibret. Is-sidin tax-xogħol u kull li huma responsabbli qegħdin jisfruttaw dejjem aktar lil ħaddiema u minħabba l-kriżi il-ħaddiema ċittaw dan it-tip ta' xogħol. Din il-pjattaforma Ewropea se tipprova iddaħħalna qorġni f'din il-ġungla ta' suq ta' xogħol Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tiddefinixxi x'inhuwa dan ix-xogħol mhux iddikjarat tagħti definizzjoni Imma wieħed irid ikun konxu li jista' jkollok ħafna forom differenti ta' dan ix-xogħol mhux iddikjarat. Pereżempju, wieħed jista' jaħdem il-ġurnata kollha ma jiddikjara ħames sigħat u mbagħad ma jiddikjarax tmien sigħat oħra li jkun ħadem anka xogħol illi ikun ġi dikjarat ħażin mod skorrett. Il-pjattaforma ġifiri trid tikkonsidra dan kollu. Għandek forum differenti ta' xogħol mhux iddikjarat. Min ħaddem, il-ħaddiema u l-aġenziji speċjalizzati fix-xogħol se jpoġġu madwar il-mejda biex huma jiffaċċaw dan il-fenomenu fil-livell Ewropew. inaraw li ċertu fenomeni nazzjonalisti hawnhekk jirbħu. Allura huwa importanti li f'mumenti tanti diffiċli nisimgħu il-xuxin. U anka nisfurzaw li nanfusna biex nieħdu azzjoni komuni ħan iġġieldu kontra il-forum transkonfinali ta' xogħol mhux iddikjarat. Dan se jkun biżejjed? Aħna kieku xtaqna naraw azzjoni aktar determinanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna kieku anka nixtiequ li rappreżentant ta' din l-istituzzjoni illi ikun speċjalist tal-ugwaljanza u n-nisa dak ukoll jiddaħħal hemmhekk fil-pjattaforma. Però għandna hawnhekk il-bidu u nixtieq nirringrazzja l-rapporter tax-xogħol illi għamel u grazzi tan negozjati li wettaqtu, nirringrazzja anka lil presidenza Lussemburgiza, Jina naħseb illi meta jkollok għan komuni u li kollna determinazzjoni, mhux forsi dejjem tasal riżultat li tkun tixtieq, imma almenu tkun miexi fid-direzzjoni tajba x'taqna labdan il-punt pożittiv. Grazzi ħafna. Issa li Sinjura Tomx. Jekk joġbok il-rappreżentanti politiċi, grazzi ħafna ċer, kummissarju eżis kollegi, xogħol mhux dikjarat dan naħseb li jikonstitwixxi problema waħda mill-iktar serji fl-Unjoni Ewropea bħalissa. Għanna hawnhekk implikazzjonijiet budġetarju u aktar minn hekk għandek konsegwenzi kbar għal min huwa involut f'dan ix-xogħol li mhux iddikjarat fostom is-social dumping li llum il-ġurnata ma nistawx naċċettaw fl-Ewropa tal-lum, però il-gvernijiet nazzjonali huma huma l-ewwel qabel kollox li huma responsabbli li jevitaw dan ix-xogħol mhux iddikjarat f'pajjiżhom. Nies illi minħabba ċirkostanzi jaqblu illi jaħdmu mhux iddikjarat. Ħafna drabi laqas ikunu jafu huma stess xi konsegwenzi dan se jwassala lihom il-futur. jom il futur fil-futur u dawn il-konsekwenzi fit-tul huma ħafna iktar ħorox meta titqabbel mal-bilanċ tal-preżent, il-benefiċ li tieħu fil-preżent, għandek forum differenti u għandek għalhekk bżonn ta' approaches differenti biex issib is-soluzzjoni. Naħseb illi għandna bżonn approach komuni u anke gwida biex niprevjenu dan ix-xogħol mhux iddikjarat. U naħseb li l-pjattaforma hija tweġiba tajba għal dan. Jiena naqbel illi ninkludu l-imsieħba soċjali imma naħseb illi huwa wkoll importanti illi ma ninsewx il-prinċipju ta' sussidjarjetà dan irid jiġi rispettat il-ħin kollu. Grazzi ħafna lir-rapporter Sur Prinski. Naħseb li kellna negozjati diffiċli ma unek qudiemna kompromess tajjeb. Grazzi ħafna is-Sinjura Steinbrook, jek joġbok, grazzi ħafna jiena u koll, nishtiq nirringrazzja l-rapporter. Jiena naqbel ma kelima ta' qabli u koll nishtiq nappoġġa ħafna un faħar ix-xol tijaw Dan ix-xogħol huwa importanti ħafna l-ekonomija tagħna. Għandek kompetizzjoni inġusta li qed tiżdied f'ħafna setturi u dan huwa ta' problema mhux biss negozji li jixtiequ joffru kondizzjonijiet tajbin u ġusti manka dak li huma l kondizzjoni soċjali ta' min qed jaħdem. Qabel ma kellna din il-pjattaforma l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda tip ta' inizjattiva biex issolvi din il-problema ta' xogħol mhux iddikjarat u xogħol illegali ta' dan it-tip. U jekk inti tħares lejn ix-xogħol tal- l ta' Inspezzjoni u monitoraġġ fil-livell nazzjonali, ħafna drabi mal-frontieri tal-pajis emmek tiqa fil-kooperazzjoni. Lek nasib il-pjattaforma hija pass importanti l-qoddim, imma naqbel ma ta' qabli għanna bżon aktar sforzi biex niġildu kontra din il-problema ta' xol mux dikjarat. Hemm xi affarijiet li nasib li għan barra. Anka, kif ħanaraw illi ċertu arranġamenti ta' ħidma transkonfinali, kif ħajsir dan? Għalek naħseb li jrid ikollok il-partijiet interessati kollha li jiġu involuti. Ħafna drabi l-unions ikollhom l-informazzjoni ta' fejn hemm il-problema u għalfejn. Għalek rridu ndaħluhom fil-pjattaforma biex aħna nħarsu it-tibdil pożittiv li nixtiequ li konna u anke li nikkontrollaw l-affarijiet mod transkonfinali. Grazzi ħafna. Montier, jekk joġbok, signora Montier, grazzi ħafna. Sinjura Ċer, l-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja lil rapporter u anka lix shadow rapporters tal-ħidma li huma wettqu x'naħseb li kien hemm kooperazzjoni b'saħħitha u naħseb li kolli benefikajna minn dan. Xogħol mhux iddikjarat dan huwa suġġett serju ħafna, joħloq impatt fuq l-istati membri kollha Mod partikolari dan jaffetwa il-problema tal-evasjoni tat-taxxa, il-frodi tal-benefiċċji, migrazzjoni illegali u anka dan ifixkel in-negozji li huma leġittimi u anka ħaddiema leġittimi. Għalhekk jiena naħseb li din il-pjattaforma huwa eżempju tajja ta' kif l-Unjoni Ewropea għandha topera tirrikonoxxi sovranità nazzjonali u anka iżid il-valur billi taqsam l-esperjenzi u anka l-kooperazzjoni transkonfinali. Għalek, għawnek nistaw naraw titjib u tisħiħ permezz ta' din il-pjattaforma tal-kooperazzjoni bej l-istati membri u fl-istess ħin din nirrikonoxxu il-sovranità nazzjonali tal-istati membri. Rridu nirrikonoxxu iva illi xogħol mhux iddikjarat dan ivarja bħala rata minn pajjiż għal ieħor, pereżempju fir-Renju Unit, skont id-data tal-OECD, din tip ta' ekonomija tlaħħaq 1.7% eh, mentri fi stati membri oħrajn din tlaħaq 30%. Għalhekk il-grupp tiegħi għandu erba' prioritajiet l li l-ambitu ikun limitat għal l-infurzar l-iskambju tal-aħjar prassi u anka l-iskambju tal-esperjenza u mux noħol u eh, mandat għal approaches eh, li kunu l-istess għal kulħadd. Inħoss li rridu nirrispettaw is-sussidjarjetà tal kompetenzi nazzjonali u minkejja li l-parteċipazzjoni hija waħda mandatorja li ħaġa tajba naċċettaw għal attivitajiet mbagħad min-naħa l-oħra huma mm, fuq bażi volontarja, ġifieri naħseb li għandna pjattaforma tajba. Thank you.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 Sinjura McIntyre, jekk jiena fimt tajjeb dak li inti qed, inti kontettajt illi din il-pjattaforma għandha is saħħa il-kooperazzjoni għandha tkun waħda volontarja u m'għandix twassal għal konklużjonijiet li jolbtu mandatorji. Hawn ħafna nies li qed jassumu illi jekk ikollna salarju minimu eh, kullimkien dik tkun ħaġa tajba. Taċċettak kieku inti? Thank you. Uh, and good morning to my West Midlands. Grazzi ħafna l-odwa tajba li kollega tiegħi. Meta smajt illi jrid isir billi l-pajjiżi jikkooperaw ma jkunx hemm xi tip ta' nfurzar partikolari naħseb anke kollega ieħor diġa semmih dan il-punt. Hemm xi raġuni partikolari għaliex l-affarijiet tajbin illi semmejt ma jistgħux isiru minn Renju eh, sovran indipendenti minar l-istati membri eh, jitħlu fin-nofs taħt eh, l-Unjoni Ewropea għaliex ma nistgħux nagħmlu ftejm normali wahidna. Grazzi. Signora McIntyre, kjoġbok. Grazzi. Sabiex inwieġeb għall ewwel mistoqsija, il-pagi minimi m'għandhom x'jaqs assolutament xejn mal-pjattaforma tax-xogħol mhux iddikjarat. Naħseb li forsi ma fimx tajb dak li kont qeda ngħid. Tifhem illi hemm attivitajiet differenti li l-pjattaforma se jkollha u kull eh, attività se tkun volontarja. L-istati membri jistaw jazlu li ma aspetti huma l-aktar importanti għalihom. Jider illi il-kooperazzjoni tkun mod tajjeb ħafna sa kif sabiex naħdmu flimkien. Issa l l-Ethridge. Ovvjament, Iva, nistennija minnantkom, nistennija ma tidu xejn fuq livell Ewropew. Jina ikolli Eh, nopponi għal dan. Dan huwa każ fejn l-Unjoni Ewropea tista tagħti valur miżjud u naħseb aħna għandna nipparteċipaw flimkien magħhom. Ikun tant aħjar li l-istati membri jaqblu u għandna mod ta' kif niġildu x-xogħol mhux iddikjarat li huwa fuq livell transkonfinali. Issa jekk tixtieq toħollo xi organizzazzjoni tiegħek fil-Renju Unit se jkollok ħafna iktar diffikulta għaliex il-mezzi ta' komunikazzjoni hawnhekk u li nitkellmu ma' pajjiżi oħrajn fuq livell ugwali u aħjar anka fuq livell mhux obbligatorju. Grazzi ħafna. Issa naddu għas-Sinjura Harken għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lir rapporter Sur Perinski u anke li shadow rapporters. Dawn huma anke nixtieq nirringrazzja lis Sur Jan eh, talli verament impenjaw ruħam sabiex nkunu ċerti illi nkunu nistgħu noħolqu din il-pjattaforma Ewropea li tgħin il-kooperazzjoni u anka biex ikun hemm prevenzjoni tal-xogħol mhux iddikjarat. Naħseb illi din li sobija mandiġ tkun mandatorja. Nasab kolħat tikri tkun involut fil-iskambju ta' informazzjoni biex naħor u aktar analizi u dan kollu se jwassal għal ftejm orizzontali tal-oqsma kollha marbuta ma' xogħol mhux iddikjarat. Madan kollu, għalkemm il-parteċipazzjoni hija mandatorja, kull rakkomandazzjoni għal azzjoni illi ehm, tiġi miftema huma volontarja l istati membri biex jimplementawhom. Dan huwa approċċ tajjeb biex ngħidu hekk u naħseb li l-istati membri illi qegħdin jipparteċipaw biex jiżviluppaw l-istrumenti uh, sabiex ikollha l-informazzjoni u l-infurzar tal-prassi tal-prassi bejnietom tkun aħjar għal nkunu tan implementaw l-affarijiet. Il-leġizlazzjoni nazzjonali mhux se twasal armonizzazzjoni tar-regoli imma wasal għal qafas aktar b'saħħtu sabiex ikun hemm kooperazzjoni il-xogħol mhux iddikjerat qed iwassal 18% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U importanti eh, u naraw li jekk hemm riżultati negattivi għal ħaddiema nifisom anka s-soċjetà il-ħaddiema qegħdin pożizzjoni vulnerabbli, irridu jaċċettaw kondizzjonijiet miżeri tax-xogħol u ma jkollkomx ma jkollhomx sigurtà, ma jkollhomx pensjoni u ċertu kondizzjonijiet oħrajn. Umbat is-soċjetà għandhom problema bit-taxxa, bis-sigurtà soċjali u anka kompetizzjoni mhux ġusta bejn il-kumpaniji. Fid-dibattitu li jmiss ħanitkellmu fuq il-pakkett tat-taxxa fejn eh, għandu għandna bżonn ta' azzjoni koordinata wkoll. U dan kollu ħajsir ukoll taħt il-pjattaforma tal-Unjoni Ewropea. Ħajaħdmu fuq livell transkonfinali kif ukoll nazzjonali. Grazzi. Grazzi, issa naddu għas-Sinjura Kari għal-minuta. Grazzi. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill kommissjoni u l relatura xogħol li jagħmlu. Rajna eh, bidla kbira fil-Unjoni Ewropea, il-ħaddiema Ewropej qed jaraw aktar kompetizzjoni u anke kundizzjonijiet li sejrin għall-lar dar l-impatt tal din l-ekonomija eh, il-moħbija ħaqet hemm konsegwenza fuq is-soċjetà u l-ħaddiema. U allura f'dan l-isfond naħseb illi din hija inizjattiva pożittiva mezz u tajjeb li konna aktar koordinazzjoni. Imma għaliex ma nħallux lill istati membri jkollhom l-opportunità li joħorġu Eh, monitoraċ aktar eh, stretti meta jkunu mettieġa. Jekk nħarsu lejn il norveġja pereżempju, hemmhekk jiżguraw illi x-xogħol jiġi rispettat u jkun hemm aktar kuxjenza bejn il-ħaddiem, rridu nkunu ċerti illi l-ekonomija interna ma tispeċċax mm, eżempju ta' social dumping. Grazzi sa' Sinjor Rentke, grazzi ħafna Sinjor President, Komissarju, kollegi, rapporter, shadow rapporters. Dan ix-xogħol mhux dikirat huwa moħbi imma ħafna drabi jivizibli u koll fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq 18.4% tal-GDP fl-Unjoni Ewropea. Dan wasal ħafna effetti negattivi ikolna telf fiskali kbir fis soċjetajiet tagħna, eh, kompetizzjoni mhux ġusta u eh, qed immur kontra dawk min qed jimpjega u qed jimxi mar-regoli u twasal kundizzjonijiet mhux ġusti wkoll il-ħaddiema ħafna drabi ma jkollhomx aċċess għas sigurtà soċjali u mill-kontra id-drittijiet bażiċi tagħhom. Allura rridu niġġieldu dan ix-xogħol mhux iddikjarat. Jekk nixtiequ kunu jekk nixtiequ nagħmlu suċċess mela rridu naħdmu flimkien bħall-Unjoni Ewropea. Din il-pjattaforma qed nieħdu l-ewwel pass biex nagħmlu skambju tal-aħjar prassi ninformaw lil ħaddiema tad-drittijiet tagħhom u anka nitolbu l istati membri sabiex jieħdu deċiżjonijiet aktar deċisivi biex iġildu xogħol mhux id Jekk nixtiequ jekk nixtiequ ndossib is-sigurtà soċjali, drittijiet tal-bniedem u kompetizzjoni ġusta, mela allura din il-pjattaforma hija biss l-ewwel pass sabiex anka jkun hemm sforz mill-Unjoni Ewropea kontra xogħol mhux iddikjarat. Irridu nieħdu u dawn huma kollha eh, miżuri politiċi kontra dawk li persuni qed jimpjegaw in-nies li qed jaħdmu xogħol mhux iddikjarat. Ix-xogħol mhux iddikjarat huwa wieħed mill dawk l-isfidi l-kbar li għandna. Lura jien użaw din il-pjattaforma sabiex niġġieldu dan it-tip ta' xogħol sabiex naħolqu arkitettura tajba fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi nadu għas Sinjura Collins għal żewġ minuti. L-unika xogħlijiet illi l-Kumitat tal-Impjiegi huma x-xogħol li jinħolqu minn dawn minn dan il-pjattaforma fejn l-Aġenziji Nazzjonali u assoċjazzjonijiet oħra jistgħu jsiru bis-segretarjat u jiltaqgħu flimkien. Nisimgħu ħafna fuq l-affarijiet ħżiena u l-prassi ħżiena tal-kumpaniji li jevitaw it-taxxa Ħafna minnhom ovvjament jiġu minnaħa tal-Lussemburgu fejn il-President Juncker um, kien President semmek eh, għal uh, sena. Irridu najdu kol il levitar ta' taxxa kontra l-evażjoni ta' taxxa mhijiex illegali għalkemm ħafna persuni matmajta kolla li għatmaħadmu ħadmu fis settur privat eh, ma jafux in differenza fil-verita. Ir-raġuni għaliex il-kumpaniji evitaw eh, taxxa hija għaliex il-kumpaniji eh, privati jistgħu jużaw il-flus aħjar minn settur pubbliku. Il-15 miljun li qed naraw illum huwa eżempju ċar. Imma jekk inħarsu lejn nizutat eh, ekonomiku xi ħaġa li forsi George Osborne mhux qed jifhem. li ikun hemm bżonn inqas tal-evitar ta' taxxa xogħol mhux iddikjarat u pagamenti ta' sigurtà soċjali. Dan huwa din hija parti biss mid-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea għaliex qed nużaw il-flus ta' ċittadini sabiex noqdu nħorġu nieklu. U qed inħarsu lejn eh, l-ekonomiji u qed nagħtu madwar kwart miljun euro eh, f'din il-pjattaforma biex umbat u l-flus eh, fil-lokandi, fil-vjaġġar, l-sus u fil-restoranti. Naħseb illi illi noqas ta' regolazzjoni tejn aktar fl-impjiegi tal-Unjoni Ewropea irridu allura nifqu nparlaw eh, fuq dawn l-affarijiet u għajja nħarsu lejn ix-xogħlijiet fi Brussels, Strasburgu u Lussemburgu forsi bin naqsu nkunu aktar kompetittivi. Thank you, uh, Mr. Martin. Grazzi, nadu sassur Martin. Grazzi ħafna. Ċer, kollegi, li inti tiskoraġixi xogħol mhux dikirat iva tit tagħmlu dan. U għalfejn le, pjattaforma Ewropea tista' tagħmel dan, imma naħseb li l-problema niffaċċawha bil-mod Bil-kontra, illa għaliex wieħed irid jara x'numa l-kawżi ta' dan ix-xogħol mhux iddikjarat. Meta titkellem dwar xogħol mhux iddikjarat, mhux biss titkellem dwar ħaddiem, imma anke dwar min ħaddem. M'għandekx biżijiet eh, ta' taxxa, eh, sigurtà soċjali u oħrajn. U peress li dan ix-xogħol mhux qed jippermetti lil min iħaddem jagħmel ċertu eh, profitti u laqas jippermetti li jgħix min iħaddem, eh, min jaħdem hija daqshekk problematika din. Allura minħabba din il-kriżi ekonomika x'jifdallu min ħaddem u min jaħdem? Min eh, eh, ħaddem jew ħajjajt ħana l-attività tiegħi u inkaċċilli kulħadd jew inkella forsi Ehm, jitlob li kollu postings minn barra, trasferimenti minn barra, għad detriment ta' min jaħdem f'dak il-pajis. Il-pjattaforma ma tqis dawn l-affarijiet u minnaħa l-oħra min jaħdem jew jispiċċa mingħajr xogħol jew inkella ħaj jitla jsib xogħol ieħor barra minn pajjiżu mhux faċli imma. Jew inkella se jipprofitta mill-benefiċċju ta' tal-unemployment ma forsi laqas huwa kemm biżejjed eh, biex inti tgħix tajjex il-ħadd ieħor komplikata l-biċċa tax-xogħol. Jew inkella taħdem mod mhux iddikjarat biex inti tkun tista' tixtri l-ikel. Għalek nifmu aħjar issa fid-dawl ta' dan il-pjattaforma tibdel xejn. Wanka bl-influss massiċ ta' l-immigranti politiċi li jintom tixtiequ tilqa u anka li ċina. Ċina li jintom <clears throat> tixtiequ li titħol fil-WTO. l mod biex inti tiġilet kontra il-xol mux dikjerat huwa illi illi kollok politika ekonomika b'saħħitha ikollok protezzjonizmu intelligenti u għajnuna għall-investiment. Uh, Mr. Zajanu. Is-Sur Zarjana għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Hija problema f'ċertu pajjiżi 20% tal-GDP huwa mitluf minħabba fek fil-Greċja aktar il fuq minn 30% hija xi ħaġa li tikkonċerna b'mod partikolari n-nisa u żgħażagħ. Illa li meta wieħed jara kemm jiswa xogħol illum, f'dik id-direzzjoni jibda jimxi, għalhekk il-pjattaforma hija importanti. Jina naħseb li dan huwa mod ta' kif tiskoraġġixxi il-mod ta' kif xoll mhux iddikjarat isir wieħed prekarju. Tallem permezz ta' ċertu taħriġ u oħrajn, imma il-verità hi illi x-xogħol illegali jibqa' jeżisti għax huwa f'interess ta' ħafna nies li jibqa' jeżisti. Għandek Eh, fil-Greċja l-independentisti ehm, l-independenti illi huma għandhom abbozz resqu abbozz dwar dan. U anka il ma ninsewx li palissa fil-Greċja manka protesti u strikes ġenerali. is Man, ix-xogħol mhux minn dikjarat mhijiex kwestjoni li m'għandniex nagħdu nadu serjetà fil-Ġermanja. Qed nitkellmu fuq 340 biljon euro u anke nħarsu fuq ehm, invoices ehm, fraudulenti u sistemi illi qegħdin jaħdmu mod illegali għaj u l-ekonomija u għandawn għandhom jaffaċċaw ċertu ehm, ġustizja legali u koll. Allura jridu nħarsu lejn il-valur ta' dan kollu. Minar ma noqdu nħarsu lejn l-affarijiet mod separat. l autorita responsabli għandha tħares lejn l-aħjar prassi fl-Istati membri u tagħmel skambju tal-informazzjoni. Bekk inkunu nistgħu niżviluppaw u naraw jekk nistgħux nikkoordinaw dawn il-miżuri. Dinja xi ħaġa li tagħmel din il-pjattaforma. t nitkellmu fuq il-nefqa 2.1 miljon fis-sena. Importanti li l-linji gwida u l-manwali għall-applikazzjoni ta' dak li ħassir mill-pjattaforma għandha tkun waħda volontarja. Dejjem għandna nħarsu lejn il-kompetenzi nazzjonali wkoll. Sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea ta' qabel tilfet il-kontroll per esempio anka meta nidħlu fuq ta' kostruzzjoni. Jean-Claude Juncker u Mariana Tyson, il-Kummissjoni ġdida verament bidlu l-affarijiet. Issa nistgħu niġġieldu il-xogħol mhux iddikjarat u din shadow economy billi konna eh, suq intern tajjeb u naħseb dan huwa bażi tajjeb sabiex eh, dan, dan il-kompromess jiġi żviluppat fit-trialogu nimxu fil-qoddim. Grazzi ħafna sa' Sinjura Ulfskog, minuta u nofs. Sinjura President, Kommissarju, L-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-li għandna l-opportunità li nitkellmu fuq dan il-punt, ix-xogħol mhux iddikjarat iwassal għal ħafna telf għal l-att pubbliku fis soċjetà anka għax ma jkunx hemm it-taxxa u hemm nuqqas ta' kompetizzjoni għal ħafna nies li ma jiddikjarawx ix-xogħol eh, servizzi u prodotti tagħhom. Il-ħaddiema mhux iddikjarati wkoll ħafna drabi jaqgħu taħt kondizzjonijiet prekarji u eh, jistaw jitkeċċew anka semmejna forsi l-iskavitu jekk eh, qed jimpjega ma jħallas eh, lill-ħaddiema mela allura dawn mhux se jkollhom tibxi tip ta' protezzjoni. Rarti konna tip ta' sigurta fil-xogħol fil-qasam tax-xogħol. Din il-pjattaforma ħad iġġiela ix-xogħol eh, mhux iddikjarat u tajjeb illi li kieku jkollna dawn l-imsieħba soċjali bħala parti mill-pjattaforma naħseb illi jistgħu jgħinu biex ix-xogħol isir aktar mod effiċenti. Kummissarji, kummissjoni jridu niġildu koll l-faqar u l-qatt sabiex eh, il-ħaddiema jridux jaċċettaw kwalunkwe xogħol bi kwalunkwe kondizjoni. Irridu nistabilixxu u ninforzaw liġijiet transkonfinali sabiex eh, il-ħaddima ma jiġux sfruttati u jkollhom l-istess kondizzjonijiet għal u anka paga ġusta biex bekk minu vittma ta' ċertu reati jistaw jitolbu ġustizzja legali. Grazzi issa għanna Blue Card Mr. Carver. Taċċetta. Grazzi ħafna. ħadd ma jappoġġa x-xogħol mhux iddikjarata id-derrata ma jħarsu lejn sitwazzjoni tas-soċjetà. Fin-natura tas-soċjetà dejjem ħajkun hemm nies illi jaqgħu taħt il-limitu u dejjem ħajkun hemm xogħol mhux iddikjarat. Żgur illi għandna nimxu l-qudiem billi nagħmlu inqas regolazzjoni fuq ix-xogħol fl-istituzzjonijiet Ewropej u anke nejnu l-soċjetà bil naqsu xogħlijiet f'dawn l-istituzzjonijiet biex innaqsu l-qat ukoll u iktar regolazzjoni qed wasal għal sforza ċertu nies biex iktar jidħlu fix-xogħol mhux iddikjarat. Diffiċli li tifhem x'in mistoqsija minn dak li għattinti. inti nista' ngħid li l-kumpaniji żgħar li qegħdin jikkompetu ma' kumpaniji żgħar jekk qed jagħmlu dan minħabba li hemm kundizzjonijiet billi qed jagħmlu kundizzjonijiet mhux ġusti għal dawn il-ħaddiema, mela allura il-kumpaniji iż-żgħar eh, nasab irdin xan għal setta dritt li għanna bżon għanna bżon nimxu mar-regoli. Grazzi ħafna s-surħaf minuta Grazzi. Mem rabda dubju illi aħna rridu niprevenu, niġġieldu dan il-fenomenu tax-xogħol mhux iddikjarat. Naħseb ikun aħjar li kieku noħolqu sistema fejn in-negozji ma jkollhomx bżonn jidħlu f'dawn il-prassi. Allura, din il-pjattaforma għandha tkun inċentiva sabiex naħdmu din l-istrateġija u nużaw il-flus Ewropej sabiex ikollna l-faċilità ta' tax breaks u anka inċentivi fis-suq tax-xogħol sabiex timpjega aktar ħaddiema. u dejjem nimxu mar-regoli tax-xogħol tal-impjiegi. Grazzi, sa Sur Calvet Chambon. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzja wkoll il-Kummissarju. Naħseb illi din hija ġurnata tajba ħafna għal l-Unjoni Ewropea u anka għal ħaddiema li fl-aħħar qegħdin nitkellmu fuq din il-problema fuq livell Ewropew. Ħa taffettwa xi ħaġa li taffettwa lil kulħadd u tista' tista' tissolva biss billi jkun hemm regolazzjoni fuq livell Ewropew. Kif qed edna tajjeb, l-ekonomija Ewropea sejra ħażin u taffetwa ħafna oqsma soċjali, anka it-taxxa u anka taffetwa demokrazija li hemm ċertu nies li mhumiex qed jgħixu taħt il-liġi, allura din hija xi ħaġa kera ħafna u anka u hemm ħafna sfruttament. Tajjeb illi qed dan l-ewwel pass, huwa biss l-ewwel pass fil-fatt u nafla ħat affettwa lill ewropa kollha u ħanitolbu l-Istati Membri sabiex isolvu l-problema u jistabbilixxu ċertu dinjità għal ħaddiema kollha f'dan il-kontinent. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sinjur ehm, Pimenta Lopez. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-politiki tan-naħa tal-lemin flimkien ma' Dr. tal unjoni Ewropea tgħin sabiex eh, twasal għal nuqqas regolazzjoni fix-xogħol tal-impjieg. Fil-Portugal, il-politika, il-politiki ta' trojka wassal għal attak parzjali jew fuq ix-xogħol u fejn hemm ħafna xogħol iddikjerat u xogħol ħaddiema li qed jaħdmu b'mod volontarju allura wassu għal kondizzjonijiet aktar prekarji u l-problema qed tkompli sejra l-lar. Li nġildu xogħol id iddikjarat u xogħol prekarju tista' ssir billi sa fi membri fl-imkien flimkien sabiex nistabilixxu s-sigurtà soċjali wkoll. koll. ikun hemm pagi ġusti, u immorru kontra dak li qed imponi l-Unjoni Ewropea f'dawla l-aħħar snin. One minute. Grazzi l-Onorevoli Solta sal-minuta. Grazzi. Xogħol mhux iddikjarat kif għalu ħafna iħalli konsegwenzi negattivi f'setturi differenti fuq f f'termini ta' drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet f'termini ta' pensjonijiet, eh, drittijiet soċjali, eċetera, eċetera. Għandha kol konsegwenzi fiskali serji għal budgets tal-Stati Membri u l-Unjoni Ewropea. Però, Wara dil pjattaforma illi bla dubju hija ħaġa li nistgħu nappoġġaw għatam ħafna xisir. Waħda minn dawn l-aspetti għal politika fiskali illi għanda titbiet milli tisforza l-min iħaddem nis eh, xar prekarju u kol ix-xiri pubbliku irid ikun konformi mal-politika kollha soċjali, politika tal-impjiegu għandna bżonn dejta ġurnata sabiex ikonna informazzjoni reali fuq in-numru ta' persuni involuti f'xogħol mhux iddikjarat. Grazzi, eh, Sur Jakov ċiġb blukart, eccetta, Sur Soltes Iva. Sur Jakov ċiġ, nofs minuta. Grazzi ħafna. Grazzi sur Xoltex tal-li accettajt il-blue cards tijaj. Inti taqbel illi differenza bejn stati membri f'sedaw ekonomi fe għanna 1.2% ta' xogħol mhux rikat mi xogħol totali, pajjiżi oħrajn 30% jististaħġa bħal din tis-solva fuq livell unjoni Ewropea forsi jkun hemm ispettorat l-Unjoni Ewropea li jsolvi l-problema. Grazzi tal-mistoqsija. Iva, bla dubju. Naħseb li l-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema hija ħaġa li rridu nwaqfu fuq livell Ewropew ukoll. Jekk tas ikonna ombudsman illi ħsib id-drittijiet tal-bniedem, allura naħseb illi dritt tal-bniedem importanti wkoll wa dritt tax-xogħol u dritt għal dinja ta' għal daqstant konaqli li nkomplu naħdmu fuq dil pjattaforma u ikonna ispettorat Ewropew iva. Palman f'maħna li konna prosekutur ġenerali fuq livell Ewropew. Xeħat illi jizgura illi l-informazzjoni skompjuta bil stati membri tkun ta' kwalità tajba u d-differenzi ta' 30% u 30% f'pajjiżi oħrajn nibdew innaqsuha. Grazzi. L-Onorevoli Begin għal-minuta. Grazzi, Signora President, kollegi, wasanna issa lejlit il-votazzjoni fuq il-pjattaforma kontra xogħol mhux dikkerat li hija eċċellenti sabiex insaħħu l-koordinament bej ispettorati ma bla dubju din l-istruttura se tfisser spejjeż għal budget Ewropew għal sant irridu neverifikaw li ma terġax kun fallimenti ieħor Ewropew imma illi tassew nilqu l-miri Eh, tana ġifiri nġildu xol xogħol mhux dikjarat. F'pajjiżi min jidħol xogħol bħal dan jiġi sfruttat mod estrem eh, ħaġa li ma tolqoġ biss l-immigranti ma kritin italjani kif eh, rajna f'episodji mm, tal-mistħija fej mietu nisa bdiwa fin-nofsinhar tal-pajjiż. Dal-vot nittamaw li nagħtu l-kontribut tagħna sabiex il-ġrida kontra x-xogħol mhux dikira tibqa' tibqa' u ssir kwestjoni dejjem iktar Ewropea. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Melon. Grazzi ħafna. Fil-soċjetà tagħna tal-Punent Il-fat ġili kif nitrattaw il-bnidem fi attività tiegħu hija xi ħaġa li ilha għaddejja U din il-ħaġa tkompli titsib minħabba l-globalizzazzjoni anka eh, il-fat illi l-profitti jirbħu fuq eh, ir-regoli u l-rispett lejn il-bniedem. Hija problema u naħseb illi din tirrifletti anka l- kemm ikun avvanzat il-pajjiż, il-protezzjoni eh, soċjali strutturata hija karatteristika importanti ħafna tal-evoluzzjoni soċjali bejn il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. U importanti li nejnu l-dawk li huma l-iktar batuti hija xi ħaġa din is-sistema soċjali li l-imbniet imma l-globalizzazzjoni tirbaħ ħeda. U bħabba fek għandek nies disprati li jirrikorru xogħol mhux iddikjarat. U għandek il-problema tal-frodi u salarji baxxi ħafna. Li niġildu kontra din il-problema hija xi ħaġa verament urġenti iktar u iktar minħabba il- trasformazzjoni fil-qasam digitali u importanti li nevitaw dawn il-frodi u anka biex l-ekonomija tagħna li għandha tant riski qudiema tirbaħ. U importanti illi l-Unjoni Ewropea jippruvaw jagħmlu xi ħaġa ma l-istati membri waħedhom eh, ukoll iridu jagħmlu xi ħaġa fil-livell nazzjonali, jiġifieri naqbel illi jkollna pjattaforma illi tipprova solvi din il-problema imma mhux li jkollna regolamenti żejda li komplu jfixklu l-affarijiet u jfixklu anka il-moviment tal-prodotti u tan-nies kif ukoll <laughs> dawk l-xiren ta' eluf ta' tfal migranti illi kikun kun il-potenzjal tagħhom mitlu. L-onorevoli Fonturi sa' minuta. Grazie, signor President. Αποτελεί dropi για την Ευρώπη του 2016. L-sfruttament tal-ħaddiema. Fis-sena 2016 irridu najdu le għal din il-problema. Min jaħdem għandu jibbenefika minn salarju deċenti li jippermettilu jgħix u li jkollu pensjoni tajba u rtirar komdu. L-Unjoni Ewropea qed tieħu azzjoni fisem il-kompetitività imma inħoslet tiffoka fuq ċertu waqsma ekonomiċi. ma nafu illi għanna krizi kbira ħafna fil-Greċja li na din jajdulna li din hija rotta għal-ġejjini, direzzjoni rridu nieħdu. Aħna din inħallu wilkom din id-direzzjoni li twassal għal-ġejjini. Il-politika li qegħdin nużaw illum il-ġurnata jiena nħoss illi qed twassal għal ekonomija dejjem farka u li jifdal imur għand il-kumpanji multinazzjonali. Il-ħaddiema għandhom Anzi minn ħaddem għandu eh, din il-perspettiva ġdida illi jisfrutta l-immigranti l-ġodda li titħlu. Dumping soċjali dan id-dirigenti Ewropej kien din jgħidulna għandna bżonn miljun ta' immigranti ma nħoss li dan qed iwassal għal aktar problemi soċjali. Madam Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate coleg, ați spus între altele că... Grazie, Hafna. Zis, coleg, antați fost l-oħrajn, illi ma tixtiqx ħarsin ta' eh, kompaniji gbar. bel, illi billi ikun hemm kooperazzjoni bil istati membri bil permezz ta' kollaborazzjoni nistgħu nidentifikaw xogħol mhux dikjarat u bekk ma naħarsux il-ksur ta' drittijiet tal-ħaddim ma' pajjiżi żaru kbar. Mallon vega tal καλά kalaj tan η metafrasi. Δεν είπα Sinjura, forsi inti ma fimtnix tajjeb, jiena mhux hekk qed. Jiena qed illi aħna rridu niproteġu lil ħaddiema kollha x'dawn għandhom l-istess dritt li jaħdmu. Jaħdmu għal kumpanija kbira żgħira ma tagħmilx differenza. Imma nħoss li qegħdin inħarsu il-kumpaniji l-kbar u mhux id-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema żgħar u kbar. Mr. Uh, Lavrier. Mr. Lavrier. Madam Madame la Présidente, Madame. Signora Cher, Commissario, Rapporteur, Aziz kollegi, Fi studju tal-Eurobarometer tal-2013 dan ix-xogħol iddikjerat kien jirrappreżenta bejn 15-20% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri naħseb dan huwa teddid tal-ekonomiji tagħna u s-servizzi soċjali tagħna. L-isfruttament tal-ħaddiema xogħol prekarjat, prekarju u anka kompetizzjoni inġusta di hija problema kbira għall stati membri u s sigurtà soċjali in ġenerali Aparti dan, dan joħlo eh, sens ta' inġustizzja ċittadini kollha, mod partikolari dawk li jirrispettaw ir-regoli. Apparti minn hekk nistgħu naraw illi ċertu reġuni jistaw jfallu minħabba dan ix xi mhux għalhekk din il-pjattaforma Ewropea mhux leġiżlazzjoni addizzjonali din, anzi huwa mod ta' kif tikkoopera bejn l-istati membri għandek eh, il-partiti politiċi fosthom anka l-estremi eh, illi ħajvutaw, din il-pjattaforma tippermetti illi insolvu din il-problema u bekk natu tweġiba komuni għal din il-problema. Parti minn hekk din il-ġlida trid issir minn ħafna qabel il għaliex il-kawza tal-problema u jrid ikollna anka eh, kuraġġ najdu dan ħafna drabi ma nkunux eh, nafrun taħ kif suppost, kif jajt l-istudju tal-Eurobarometer għandek din il-roadmap li ċara għall l-istati membri. Il-ġlida kontra xol mux dikirat imma huwa wkoll importanti li kollok anqas regoli b'mod partikolari ta' taxxa ħalli inti tkun tista' tippermetti il-ħolqin tax-xogħol. Grazzi. Kellim li miss l-onorevoli Jungerius għal minu ta' nofs. Grazzi, Signora President. F'dawn iż-żminijiet fejn konna nażlu bejn eh, għad xogħol flessibbli jew xogħol mhux dikjerat ħafna jisibu ruħom situazzjoni diffiċli ħafna l daqstant huwa importanti ħafna illi affarijiet bħal xogħol mhux dikjarat u eh, eh, self-employment fals każijiet bħal dawn joħorġu fil-beraħ. Ħaddiema bżonn illi iva jirbħu drittijiet tagħhom x'naqt nirringrazzi l-Sur Polinski u l-kollegi illi ħadmu sabiex titwaqqaf di pjattaforma u l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba fil-ġlida kontra xogħol mhux dikjarat u l-abbuż tas-sigurtà soċjali u noħol u l-livell ugwali għal kulħadd tal-kumpaniji. Il-pjattaforma tista' tgħin ukoll sabiex sa' membri f'moħjar il-xulxin u jkun hemm aktar kooperazzjoni dawn huma punti pozittivi ħafna u wkoll pozittiv fil-inklużjoni tal-partners soċjali bħala parti mill-pjattaforma kontribwixxu għall-identifikazzjoni ta' problemi f'setturi speċifiċi u f'pajjiżi speċifiċi. għal daqsant huwa importanti li l-Istati membri kollha jimpenjaw ruħom f'dal proċess per eżempju fil-Belġu, dal proċess ġa wassal għal segretar stat Tomlin li provdi appoċ addizjonali għal sigurta soċjali għal daqstant il-pjattaforma hija parti waħda biss mill-puzzle. Nistaqsi għal daqstant il komissarju xinajdu fuq eh, il-backpackage l-immigrazzjoni għal xogħol għaliex di direttiva titlob anka miżuri sabiex nindirizzaw daw żewġ problemi. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Trebezius. Grazie ħafna, Sinjura President. Il-rapport dwar it-twaqif ta' pjattaforma Ewropea għal kooperazzjoni fil-prevenzjoni ta' xogħol mhux dikjarat, jiġifieri xogħol illegali, hija l-frott ta' negozjati e, importanti u hija eh, ħaġa ta' suċċess anke grupp ta' natalisjar. Finalment għandna pożizzjoni, għandna għodda fejn autoritajiet irrikonoxxew kapaċi differenti stati membri fil-qasam imma irrikonoxxew li bżonn jaħdmu flimkien. E, stati membri femmu s-sitwazzjoni xinni fil-pajjiżi tagħhom u tkun idea ħażina li nimponu ideat minn fuq u għandna rekwiżiti uh, eh, non vinkolanti li jmorru wkoll li jiżdiedu ma' miżuri eh, vinkolanti. Pajjiżi dajfa fis setturi jistgħu jitalmu dawk iktar saħitom u huwa bla dubju pass fit minn flok pass lejn eh, federalizzazzjoni u ċentralizzazzjoni li naraw tant oqsma dan huwa approċ li jagħmel ħafna sens u naraw iktar palu fil-ġejjini. Grazzi. L-Onorevoli Marino Pintu. Grazzi. Prevenzjoni u li nidġildu xol mux dikjarat għanda tkun xi ħaġa illi l-kol naħdmu għalija fuq livell Unjoni Ewropea manka fl-Stati membri. Xogħol mhux dikjarat jagħmel ħsara kbira lill ekonomija Ewropea jimmina sostenibilità finanzjarja fis-sistema tas-sigurtà soċjali tagħna u jiġġenera kompetizzjoni inġusta joħloq ukoll distorzjoni tal-liġi tas-suq u jwassal ukoll għal teddi tal sikurta soċjali, għal-ħarsin soċjali tal-ħaddiema. U l-iktar persuni li jaħdmu b'dal-mod huma persuni vulnerabli, nisa, zaza, jew immigranti. Waħda mis xejrit li rajna reċentement kienet l-użu ta' trainees minn flok jiena ta' xorijiet il-professjonisti mħarġa. Ħafna drabi meta wieħed ma jsibx persuni kwalifikati, qabbad żagħżugħ ma jħallsux jew jħallsu taħt ir-rata aċċettabbli. Grazzi. L-onorevoli Lejjarik għal-minuta. Dan ix-xogħol mhux iddikjerat juri li soċjetajiet tagħna mhux jaħdmu anka hija prova tal-kriżi. l awstoritat twasal għal aktar problemi u din hija toħloq pressjoni fuq ix-xogħol leġittimu. U għalhekk għandna xogħol mhux iddikjerat, għandek eh, min jaħdem xogħol mhux iddikjerat eh, qed ibati kundizzjonijiet bsin ħafna Dan naħseb illi huwa problema kbira għal dik li għal finanzjament e, ta' servizzi soċjali, tħul tal-istat, Apparti minn hekk għandek il-problema tal-frodi. Dak li qed tajt il-Kummissjoni se tkun qed tagħmel. Jiena naħseb li <laughs> dik hija soluzzjoni mażajra. Jiena naħseb illi Huwa importanti illi jkollna ordni din il-pjattaforma hija deċiżjoni tajba imma naħseb li miex miex qed tmur lil hemm biżejjed, mhijiex profonda biżejjed. Ejja nagħmlu reviżjoni ta' direttiva dwar il-postings tal-ħaddiema biex in solvu il-situazzjonijiet transkonfinali għalax għanna modell ekonomiku ġdid għalhekk iridu noħolqu kondizzjonijiet ta' sigurtà soċjali ġdida u protezzjoni għal ħaddiema kollha. Lope Fontanier. Grazzi, l-onorevoli Lope Fontanier, għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Komissarju. Sabiex nizguraw il-kupru ekonomiku reali u li dan ikun rifless f'kull livell ta' soċjetà, għabżan inkomplu noħol u xogħol u nizguraw illi dawn ix-xogħol ikunu ta' kwalità tajba l-ewwel pass hawnhekk għandu jkun li niġġieldu xogħol mhux dikjarat u niġġieldu l-effett li għandu fuq is-soċjetà. Dan l-effett dan jiffettwa ħaddiema li x'kundizzjonijiet ta' xogħol tagħhom id-drittijiet u l-pagi tagħhom jiġu affettwati u l-istess il-pensjonijiet tagħhom. jħall impatt ukoll fuq is-sistemi ta' ħarsin soċjali iwassal għal kompetizzjoni inġusta fil-negozju u iħedġeġ anka ekonomija moħbija. Reċentement rajna ċifri mm, tal-bizza Spanja hija pajjiż għad oli u huwa maħsub li hemm erba' minn persuna mhux dikjarata ġifri 18% tal-popolazzjoni attiva. Wieħed punt liet miljuni huma affettwati direttament minn dan kollu irridu nġildu kontra dil-pjaga u dan huwa essenzjali. Stati membri irridu jitrasformaw xogħol mhux dikkjerat xogħol formali u għandna bżonn l għal dan. Hemm bżonn niżguraw bargaining soċjali aħjar u kontroll tal-xogħlijiet. Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niġġieldu abbużi bħal dawn, grazzi. L-onorevoli Blinkeviċu tessa. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Pirinski għal xogħol tant professjonali u anka negozjati professjonali. Madanakollu jiena mħasba mhux biss mhux biss fuq ħabba situazzjoni ta' xogħol mhux dikjerat imma għal fatt li hemm tolleranza hemm barra fuq dan hemm bżonn inħeġġu l-istati membri sabiex jaħdmu aktar fuq il-prevenzjoni u edukazzjoni tal-ħaddiema sabiex xogħol illegali eh, tassew ma jkunx ġustifikat hemm bżonn edukaw l soċjetà fuq il-konsegwenzi ta' xogħol mhux dikjarat. Għaliex? In-nies m'għandix garanziji soċjali għandhom pagi iktar baxxi, pensjoniet iktar baxxi u minnaħa l-oħra l-istati membri huma imċaħda minn dħul finanzjarju u bekk dan jaffettwa negattivament sistemi ta' sigurta soċjali kif ukoll l-ekonomija interna u finalment ukoll kunem hemm distorsjoni ta' kompetizzjoni. It-tielet xogħol mhux dikjarat huwa mifrux setturi differenti ħafna drabi involvi nisa pal per eżempju fis-settur tal-kura, tal-anzjani, tat-tfal, xol fid-dar, il-fattigi, minders, kollu ma nisa u diffiċli ħafna tikkontrolla da' s-setturi tagħmilhom legali. Imma persuni li jaħdmu f'das setturi ħafna drabi m'għandhomx garanziji soċjali. Għaddaqsant nittama illi l-pjattaforma Ewropea fuq xogħol mhux dikjarat tkun waħda effettiva u ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Komissarju Tyson inti għat illi ħatamel l-almu tiegħek sabiex del-pjattaforma tiġi implementata qabel is-sajf u nixtieq lek kull suċċess. Grazzi l-onorevoli eh, Krasundebski, grazie ħafna, Sra. President, il-pjattaforma Ewropea msemmija fil-rapport tista' tikkontribwixxi sabiex innaqsu il-fenomenu ta' xogħol mhux iddikjarat biss jekk tejn skambju ta' prassi, skambju ta' informazzjoni u biss jekk ma tkunx strument sabiex nimponu soluzzjoni tajba l-kulħadd. Hemm bżonn inħarsu lejn taxxi eċċessivi kif ukoll eh, pagamenti oħrajn involuti. Jista' jkun il-problema hija nuqqas ta' postijiet formali ta' xogħol kif ukoll eh, pagi u li jien problema oħra li rridu n-neżaminaw hija liġi ta' xogħol inflessibbli kif ukoll sistemi ta' pensjonijiet li ħafna drabin tużaw. sabiex intaffu problemi tal-budget. Hemm bżonn ukoll inħarsu lejn il dikjerazzjoni ta' xogħol fost ħaddiema u min ħaddim u dawn huma kollha kompetenzi tal-Istati Membri. Grazzi. Is-Sinjura Juzmenova. Grazzi, Sinjura President. It-tisħiħ ta' kooperazzjoni fuq livell Unjoni Ewropea sabiex eh, niġġieldu xogħol mhux dikjarat huwa essenzjali, essenzjali mhux biss għall-ekonomiji Ewropea, l-ekonomija Ewropej immanka għaċ-ċittadini. L-ekonomija griża u xogħol mhux dikjarat u l-opportunitajiet tan-nies sabiex tibbenefika minn kontribuzzjoni ta' sigurtà soċjali u jgawdu minn benefiċċji soċjali pal rittijiet ta' pensjoni, illi jmorru vaganza sabiex jistrieħu jew li jieħdu lif ta' maternità pagamenti għal eh, overtime ħafna drabi ħaddiema huma disprati u huma sforzati jitlu f'xogħol mhux dikjarat. il l-għazidaqat u koll jikontribuċu għal xol mux dikjarat. Mżon nġildu dal-fenomenu, mżon ninsaxħu l-kooperazzjoni kem fost l-istati membri u kem fost l-autoritet kompetenti fuq livell ċentrali, nazjonali u Ewropew. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Kovzloska, grazzi signor President, Komissarju Sinjuri. Xol mux dikjarat. jiswa ħafna f'termini ekonomiċi joħloq distorsjoni ta' kompetizzjoni u iċaħat in-nies mid-drittijiet tagħhom għandna bżonn il-pjattaforma u tkun ħaġa ħażina jekk nifukaw biss fuq l-ispezzjonijiet ħaddiema u minna ħaddem iduru għal xogħol mudikkelat minħabba faqar, disprament, minħabba restrizzjonijiet ta' taxxa, għal daqstant il-ġlida kontra dal-fenomenu għandha tifoka fuq trasparenza aħjar, inqas biżijiet għal min iħaddem u ristrutturar tal-qafas għal tipi differenti ta' xogħol. Na bżonn regolamentazzjoni aħjar, speċjalment eh, f'xogħol li jsir id-dar, partikolarment ħaġa li tolqot in-nisa u li diffiċli tikkontrolla m'eżempji tajbin ta' soluzzjonijiet, per eżempju għandna sistema ta' voucher speċjali fil-Belġu u Franza li għad taħdem tajjeb u ħaġa li għanna nikkopjaw aħna u koll. Suq ta' xorġi jizviluppa malajr anka minħabba l-sfidi li għanna dimna u minħabba li n-nisa huma preżenti fil-suq tax-xogħol. Għanna bżonn inħejju regolamenti relevanti għal eh, da suq tax-xogħol, hemm bżonn niffaċilitaw għal minn eh, il-xogħol minn ħaddem u mbagħad irridu nirrevedu l-politika ta' Grazzi. Sur Benifej, minuta. Grazzi, Sina President. U dimna għanna test importanti illi se joħlo uh, strument Ewropew ta' livello li u li għandu mir importanti li nġildu appuntu xor mux dikjarat. Nafu tajjeb li di problema mux piż biss għal finanzi pubbliċi li twassal għal evażjoni fiskali u kompetizjoni zblali bej l-imprizi, ma eja u kol t riskju għal ħaddima u soċieta teddet il-saħħa għal ħaddima l-ħafna drabi jitħadmu f'setturi perikolużi bħal dawk tal-bidja u industrijali jeddet il-tessut soċjali anke sens ġeografiku jolqot ukoll iktar eh, gruppi vulnerabbli inklużi refuġati u tajib l-Unjoni Ewropea tipprovdi soluzzjoni u taqqat madwar il-mejda rappresentanti tal-Stati membri tal-Kommissjoni Ewropea u tas-soċjetà ċivili fosthom trade unions u minn ħaddem biex bekk nidentifikaw dimensjoni Ewropea tal-problema u hija mira fuq mira fuq meta tilda ta' żmien hija regolarizzazzjoni ta' xogħol mhux dikjarat u ħadd gost li impenjajna ruħna sabiex tejbu test anka mal-kollegi, b'dam il-kollega Prinz kien biċċa xogħol eċċellenti u nirringrazzah minn qalbi u s-sew importanti, Signora Kommissarju Tyson, illi l-għazla li għanna d-dimna tiġi implementata mal-ajr mill-Kommissjoni b'efficienza u b'mod konkret. Grazzi voorzitter, collega's. ingrazia ħafna. Ċer, komissarju, sinjuri, jiena naħseb li din il-proposta ti konstituixi pass fid direzzjoni tajba, xemmu xi id hija problema serja ta' fetwa mod ħażin ħafna n ekonomija u għalhekk l-istati membri kollha għandhom jaħdmu flimkien biex jiġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat b'mod effiċenti u effettiv. U għalhekk naħseb li hija ħaġa tajba li qed nistabilixxu din il-pjattaforma sabiex ikolna skambju tal-aħjar prassi b'mod rapidu u estremament neċessarju li l-Unjoni Ewropea jkollha rwol f'din il-ġlieda Il-rapporter jiġbet l-attenzjoni għal fatt illi l-Unjoni Ewropea tirrispetta s-sussidjarjetà u ma tmurx lilin mill-fatt li tagħti biss daqqatit u tiqafem tipprova ġenwinament tajn lill-istati membri. Sa paris illi rapport jirrifletti dan il-rispetta s-sussidjarjetà nista' naċċettaħ. Nista' nappoġġa. Grazzi ħafna. Kellima li miss, grazzi ħafna, Sinjura Ċer. Jiena naħseb illi Nġildu kontra dil problema tkun ta' ġustizzja għal dawk li huma obbligati jaħdmu b'mod eh, mhux dikjarat xogħol prekarju u oħrajn u anka dan sfortunatament għad detriment tas servizzi soċjali din l-ekonomija kibret minħabba l-austerità l-ek ikollna approach tal-Unjoni Ewropea mod partikolari għal dawk li huma strateġiji reġjonali biex niġġieldu l-problema. Il-vitmi naħseb li huma nisa ħafna drabi għalhekk huwa importanti anke li jkollna regoli biex niġġieldu kontra l-inugwaljanza bejn is-sessi. Nixtiequ anke nagħtu importanza kbira għal dawk il-miżuri illi jagħmlu dan ix-xogħol mhux ħażin għal negozji. Ħalli dan ma jkunx ta' dannu għas soċjetà tagħna u għall-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna. Signora Ibejro. Xogħol mhux iddikjerat. hija problema ekonomika u soċjali b'konsegwenzi kbar tfixkel u timmina drittijiet ta' ċittadini tagħna u tal-ħaddiema għandha implikazzjonijiet budġetarji tnaqqas tħulijiet ta' taxxa, ta' fetwa drittijiet soċjali, għalhekk id-deċiżjoni ta' Kummissjoni li jkollna din il-pjattaforma li saħħaħ il-kooperazzjoni kontra xogħol mhux hija importanti ħafna u hija indispensabbli li jkollna l msejba soċjali involuti. Ma parti li skambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri għal dik li hija l-prevenzjoni u anka li tikkastiga l-min involut fi xogħol mhux dikjerat rridu anka nippromuovu ix-xogħol dikjarat, xogħol legali u rridu niġġieldu kontra l-abbuż ta' ħaddiema għandek ħafna xogħlijiet li jsiru illegali minħabba in-nuqqas ta' reġistrazzjoni, jew reġistrazzjoni mhux tajba tal-ħaddiema, rridu ġifiri nevitaw li kolna dawn is-sitwazzjonijiet u noħolqu ċentivi ġenwini sabiex min ħaddem u anka negozji u il-ħaddiema jifmu il-benefiċċji involuti jekk jiddikjeraw ix-xogħol. Jiena nixtieq nagħmel dan il-punt l kummissjoni u importanti illi anka ma nħallux barra il-taxxa fuq it-tħul sabiex il-familji jkunu jistaw jiexu b'dak li jaqilaw. L-istati membri mbagħad varjaw il-rata ta' taxxa skont il-ħtiġa u importanti li ma jkunx hemm inċentivi għal persuni illi jevitaw li jħallsu t-taxxa u importanti li din it-taxxa titħallas b'mod adegwat. Grazzi ħafna. Renje, jek joġbok, grazzi ħafna. Jina nasab li u importanti ħafna li għawnek nġildu kontra um, dawn il-kumpaniji screen companies dawn il-kumpaniji huma xi ħaġa huma problema kbira u għalhekk iridu jitqisu fil-pjattaforma. Anka dawk li jaħdmu self-employed għal rashom illi jiddikjaraw mod ieħor. U bekk jevitaw illi ħalsu taxxi u oħrajn. Għalhekk Jina naħseb li huwa importanti li permessa din il-pjattaforma niġġieldu kontra dawn it-tip ta' forum differenti ta' xogħol mhux iddikjarat. Huwa importanti anka illi din il-pjattaforma terġa' s-saħħa il-fiduċja anka għal dawk li huma każijiet transkonfinali li jinvolvu pajjiż ma pajjiż ieħor. Jiena nistenna biex nara r-riżultati ta' din il-pjattaforma u fil-tmim ta' dan il-perkors dak li jiena nixti u li nkunu nistaw naslu għal inspezzjoni ta' xogħol fil-livell Ewropew. Sur Roland, jekk joġbok, għandek minuta u nofs dan ix-xogħol mhux iddikjarat hija kwistjoni kruċali, kruċjali minħabba l-post li dan għandu fil-ekonomija mhux iddikjarata u jekk dan huwa prerogativ tal-Istatu membru ġlida kontra dan ix-xogħol huwa indispensabbli illi ikonna sinerġiji fil-livell Ewropew. Għalhekk, b'entużjasmu kbir li jiena se nivvota favur il-ħolqien ta' din il-pjattaforma. Reperkussjonijiet negattivi ta' dan ix-xogħol mhux iddikjarat huma ħafna, anzi ħafna u ħafna, anke l-implikazzjonijiet buġetarji, il-bilanċ għal dak li huwa sistema ta' sigurtà soċjali, kompetenza li mhijiex ġusta għal ħaddiema li jitilfu tant drittijiet, pensjoni, il-benefiċċju tal-qat, anka sigurta soċjali, allowances f'kas li kollom incident, oħrajn, kumpensi, oħrajn. Dan huwa ta' katastrofija għal dak il-ħaddim, ħaddim li m'għandux protezzjoni l-SMEs. Jena nixtieq nisħaq eh, eh, l-importanza tal-imsiba soċjali li kunu involuti fil-pjattaforma anka dawn il-kumpaniji l-ekim sejħa screen companies. Ridu nġildu kontra dumping soċjali, din il-pjattaforma jabis l-ewel pass. Huwa pass importanti u rridu mwafquwa din. U jrid ikolna anka eh, servizz ta' inspezzjoni fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea biex nibatu l-informazzjoni l-xulxin huwa importanti li spazju tagħna ikun spazju mhux biss ta' ġlieda kontra d-dumping soċjali manka spazju ta' ġustizzja soċjali. Next speaker is Mr. Lopez, one minute and a half. Sur, sur Lopez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, għanna nkunu kontenti, naraw dan il-pass pozittiv eh, u d-dim, xniġildu kontra xol mux id-dikarat fl-Unjon Ewropea Aħna naraw li l-istati membri skambjaw l-aħjar prassi u anka li niġildu kontra uħut mill-problemi ekonomiċi l-aktar serji li għedin nifacċaw illum il-ġurnata xogħol mhux dikjerat jirrappreżenta bi 20% ta' GDP fi Spanja u 10% tal-GDP f'pajjiżi oħrajn, ġifieri huwa fenomenu kbir Dawn huma ħaddiema li m'għandhomx drittijiet, m'għandhomx protezzjoni huma l-aktar nies vulnerabbli tas-soċjetà, hija problema anke l-ekonomija li li xtfixkel is-suq tax-xogħol hija problema wkoll għal kontijiet pubbliċi ta' ħafna pajjiżi. Hemm bosta punti aspetti pożittivi għandna hawnhekk il-collective bargaining mux biss b'referenza għal xol mux dikjerat, imma l-ħadima kolla huma eh, parti minn din il-pjattaforma. Anka l-imsiba soċjali se jkollhom rwol importanti għalhekk din tinkludi ħafna kulħadd. Huwa pass pożittiv il-qudiem huwa pass wieħed biss, hemm aktar xrid isir, għandna bżonn miżuri oħrajn aktar deċiżivi programmi oħrajn bħal dan, bħal din il-pjattaforma jekk aħna verament nixtiequ niġġieldu kontra din l-isfida kbira. Grazzi ħafna. Signora Sander, grazzi ħafna Sinjura Ċer, Komissarju, l-lum il-ġurnata, din l-ekonomija mhux iddikjerata minħabba fija jintilfu ħafna flus permezz ta' dawn il-frodi fiskali hija problema għadritijiet tal-ħaddiema twassal biex jintilfu ħafna flus għal-gvernijiet u għandek ukoll kompetizzjoni mhux ġusta bejn l-imprizi Ewropej fostom anka dawk il-kumpaniji żaru medji li jirrappreżentaw il-maġġor parti tal-imprizi dawn huma l-ewwel vitmi. Din il-pjattaforma li qegħdin adottaw illum għandha għandna narawha bħala l-ewwel pass biex niġġieldu kontra ix-xogħol mhux iddikjarat il għaliex din sa fl-aħħar tpoġġi madwar il-mejda li l-istati membri kollha tippermetti li jkun hemm dialogu profond bejn l-amministrazzjonijiet differenti u tippermetti wkoll illi sa fl-aħħar niġġieldu u anzir in naqsu kemm jista' jkun illi wieħed jirrikorri għal xogħol mhux iddikjarat u dawn l-screen companies. Anka jrid ikollok eh, kooperazzjoni għal dawk li huma sitwazzjonijiet każijiet transkonfinali u ma ninsewx l-influss migratorju. Din il-pjattaformi però ma tistax tieqaf hemmhekk trid issir operazzjonali mingħajr ma nistennew u tippermetti li jkollna tisħiħ tal-kontrolli u anka tas-sanzjonijiet. Din il-pjattaforma naħseb illi xi darba fil-ġejjien se jkollha anka tikkonċentra fuq il-frodi marbuta mal-postings tal-ħaddiema. Imma pjattaforma waħedha mhux ħadd tagħmel kollox il huma l-istati membri wkoll li jridu jimpenjaw ruhom biex jiġġieldu kontra l-impunità u anka l-adattament fiskali u li jipromovu l-intraprenditorija u anka biex il-ħaddiema illi jaħdmu b'mod iddikjarat jirritornaw għal xogħol dikjarat. Jamlu xogħol dikjarat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-ewwelet Sinjura ċer ngħid najt li ħaġa xejn stramba li d-dibattitu tal-lum dwar dan is-suġġett qed isir wara li n-negozjati li tant damu kienu faċli fisem il- Senjur Perinski, għamil xogħol eċċellenti, qed ikonna dibattitu wara li għandna ftehim. Naħseb illi dan fih innifsu dan huwa xogħol mhux dikjerat minna tal-Parlament. It-tieni net. Nixtieq ngħid xi ħaġa li kollegi mill-UKIP, però bħal dejjem huma mhumiex preżenti. Mhux min tkellem, anzi dawk li huma skelmu telqu. Għamlu naftit teatrin telqu, passoltu. Skelmu dwar kif aħna m'għandniex konna dawn il-miżuri xuma kontra l-kompetittività, pruvaw jalmuna dwar il-kompetittività din xi tfisser u l-economics u oħrajn, ma dawn huma affarijiet li huma ma jifmuhomx, ma jifmux kif jaħt taħdem l-ekonomija. L-puntu illi għandek bżon regolament fis-suq tal-xogħol biex ikollok trattament indaqs. Min hija tibati nies vulnerabbli qed ibatu Anke l-SMEs ibatu minħabba nuqqas ta' regolamenti. Il-kompetizzjonijiet tagħhom ġejja mhux mill-kumpaniji kbar imma minn nies żgħar dawk li ma jħallsux it-taxxa, dawk li jħadmu b'mod mhux iddikjarat u oħrajn. Intom tafu dwar xi xed nitkellem. Mr. Schulze, one minute and a half. Is-sur Schulze, jekk joġbok. Għazzafna. Smajna bosta eżempji l-lum dwar għalfejn huwa tassew importanti li ġildu kontra din il-problema għall-istati membri manka għal dawk il-ħafna ħaddiema li ibatu b'konsegwenza ta' xogħol mhux iddikjarat għandek il tħulijiet tal-gvernijiet ta' kumpaniji li jibatu, jekk inti tħares lejn l-istatistika hija xokkanti. 74 fil-mija tal- Greċja mitluf 21 fil-mija tal-Italja, f'pajjiżi 13 fil-mija. Hemm bosta eżempji pożittivi però l-Awstrija nqas minn 10 fil-mija U anka il-ħolqin ta' din il-pjattaforma parteċipazzjoni mandatorja tal-esperti mill-istati mibli naħseb li dak huwa pass importanti l qudiem sertejn biex niskambjaw l-aħjar prassi l-aħjar eh, lezzjonijiet li tallimna. Anka il-metodi li jużaw l-istati membri, l-aħjar metodi dawk iridu nappoġġawhom u nitalmu minnhom. Naħseb li bis-saħħa tal-pjattaforma se jkollna anka armonizzazzjoni tal-metodi biex niġildu kontra x-xogħol iddikjarat li jiena naħseb li huwa importanti. Għalija personalment l-aktar ħaġa importanti hi l-isforzi tagħna li ikollhom eh, ċertu importanza li jiena taw enfazi importanza u jiena se nkompli nappoġġa x-xogħol ta' tagħna marbut mal-pjattaforma ka fil-ġejjieni. Sur xogor jekk jogħġbok grazzi ħafna. Minkejja l-implikazzjoni budġetarji u soċjali, din il-problema naħseb illi sissa ma inataċ attenzjoni xirqa fil-livell Ewropew. Kif għanna fir rapport tal-Eurofond tal-2013 memx eh, spiegazzjoni għal dik li hija dinamiċità ta' xogħol mhux dikjarat. Pereżempju, l-arjament għal dak li ħafna forsi jaħsbu xogħol mhux dikjarat, mux neċessarjament jizdiet meta jkollok austerita u li inti tnaqqas il-regolamenti ma jfessirx li se jonqos eh, xol mux dikirat. Pero dak li huwa ovvju minn dan il-report li hemm stati membri li huma aktar effiċenti fil-ġlida kontra dil-problema. Per eżempju, fl-Austria il-problema hija ħafna inqas minn pajjiżi U u importanti li inti tara ċertu eh, prassi li kunu tajbin f'ċertu pajjiżi u nitalmu minnhom biex bekk insaħħu l-kompetittività u anka s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u innaqsu l-sfruttament ta' miljuni ta' ħaddiema illi ma jiddikiraw ix-xogħol imma mbagħad ma jkollhomx kondizzjonijiet tajbin tax-xogħol. Apparti dan illi inti tipprova solvi din il-problema kullum kien, naħseb li tejn fil-livell Ewropew biex is-suq intern jaħdem aħjar. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Bandeb. Ken Daler. Commissaris, collega's, Oneerlijke concurrentie ondergraaft het vertrouwen van de burger. Grazie ħafna Chair komissarju, eh, il-problema ta' xol mux id ma tejn għal dik li ju għal fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Jiena naħseb li din il-pjattaforma huwa pass addizzjonali biex niġildu kontra il-bogus self-employment u oħrajn. L-autoritajiet kompetenti jridu jassiguraw però li r-regoli jiġu rispettati ma fis-suq intern dawn il-każijiet mhux dejjem jifqu mal-frontieri tal-pajjiż għalhekk għandna responsabilta aħna għal dawn il-ħaddiema illi jaħdmu b'mod id-dikjeratu m'għandhomx protezzjoni, m'għandhomx drittijiet, rridu aħna nennu l dawn in-nies vulnerabbli. Mod partikolari n-nisa, n-nisa li m'għandhomx ċertu ħiliet partikolari u l-migranti wkoll. Huwa importanti li permessa tal-pjattaforma jingħataw il-flus li huma ħaqhom għal xogħolhom Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija l-kooperazzjoni. Kulħadd irid ikun involut, dan huwa essenzjali jekk aħna nixtiequ nigarantixxu l-kooperazzjoni. Anka l-awtoritajiet ta' inspezzjoni dawk iridu jkunu involuti. Anka l-iskambju tad data b'mod diġitali u s-sistema tal-ISSI għal dak li huwa l-iskambju dawn għanna nimplementawhom. jina nħares bil-qoddim biex anka naraw il-pakket dwar il-mobilita mill-Kummissarju Tyson. Grazzi ħafna. Issa nadu l-proċedura tal-Catch DI. Sur, Hetman, jekk joġbog? Grazzi ħafna, Senjura Ċer, Sinjuri dan il-xol mux dikjerati hija problema li taffetwa lil kulħadd l istati membri kollha. U għal dik li hija dikjerazzjoni u l-prevenzjoni u deterrenza il-kompetenza hija fidejn l-istati membri, però li kollokazzjoni Ewropea hija xi ħaġa effettiva. Dan ix-xogħol mhux dikjerat għandu impatt fuq l-amministrazzjoni tal-istati membri fuq il-budgets, ma ninsewx li hija problema tas-soċjetà li taffettwa il-ħajja eh, soċjali, professjonali tal-familja tagħna. Dan huwa fenomenu mela li tittaraħ minn perspettivi differenti u biex aħna nsolvu dan nistaw biss nittamaw illi kollna il-kooperazzjoni bejn l-imsieħba fil-livelli kollha. Mela, dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà jiena nilqa' ukoll illi għandna il- l-imsieħba soċjali sikuna din jipparteċipaw, jina nittama illi l-imsieħba kollha se jkunu din jipparteċipaw b'mod tajjeb għall l-elaborazzjoni ta' strateġiji effettivi. Grazzi, Signor Grappini. Grazzi ħafna. Signor President, Signor Kummissarju, jina prezza dan il-rapport u napprezza wkoll il-ħtieġa ta' din il-pjattaforma. Forsi damet biex waslet imma tajjeb li fl-aħħar wasalna liha. Nasab eh, sar xol tajab mir-relatur u shadow rapporter, jimma nishtiċ nirrepeti l-effetti dizastruzi tal tal-xol illegali anka l-effett fuq l-SMEs, fuq il-ħaddima kif semmejtu u l-effetti u koll fuq il-budget. Jena naħseb illi importanti li namlu monitoraċ u għalek jina ressaqt emenda illi intom ma tħdux erba snin imma tirrapportaw kull sena mal-Parlament. Għalix naħseb li jekk naqsmu l-aħjar pressi tkun xaġa tajba ħafna. Nemmen illi eh, minna kooperazzjoni ma nkunx nistgħu niġidu dan il-fenomenu. Għalhekk tajjeb illi kieku nitkellmu mal-imsieħba soċjali u inqajmu aktar kuxjenza kemm minnaħa ta' min qed jimpjega u anke mill-ħaddiema stess sabiex ma jaċċettawx dan il-fenomenu. Grazzi, naddu issa senjura Sajdrofa. Grazzi. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, hemm bżonn ta' ċertu standards minimi li jimxu mal-prinċipji Ewropej pal ġustizzja Ix-xogħol mhux iddikjarati għal kwistjoni tal-Istati Membri imma anke kwistjoni għall-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Sfortunatament il-volum ta' dan ix-xogħol eh, qed jikber u anke qasam soċjali qed jiġi affettwat. Qed nitkellmu fuq 19 fil bħala volum ta' xogħol mhux iddikjarat illi xaġa li verament hija tal-mistija. Żgur li r-Repubblika Ċeka se tingħaqad f'din il-pjattaforma komuni illi mhux iħaġi biss iktar regolazzjoni imma ħaturi ehm, ta' eżempju ċar tal-aħjar pressi u titlob li istati membri sabiex eh, jiġildu kontra din ix tant negattiva. Importanti li nħarsu koll li n-nefqa minima f'din il pjataforma Grazzi. Jattissur Marjas. Grazzi. Ix-xogħol mhux iddikjarat. Huwa marbut mal-kondizjonijiet prekarjiet għal-ħaddima. ħafna pressjoni fuq l impjegati sabiex jaċċettaw ċertu kondizjonijiet minħabba situazzjoni ekonomika li sejra l-laru, anka wassal Eh, għal telfa fil-fitħul tal-pajjiż, anka fil-Greċja. Nistaw naraw kemm qed tiġi affettwata minħabba xogħol mhux iddikjarat. Naħseb illi pajjiż li pajjiż li jixtieq jiġġielet l-evażjoni ta' taxxa għandu jkollu impatt kbir fuq dan ix-xogħol mhux iddikjarat għalhekk importanti li nwasslu din il-pjattaforma nkunu nistgħu naqsmu l-aħjar prassi ovvjament taqa taħt is-sovranità tal-Unjoni Ewrop tal-Stati Membri. U hemmhekk irridu niġildu din ix-xogħol dan xogħol mhux iddikjarat u noħolqu l-aħjar dispożizzjonijiet. Kellem li miss. Grazzi ħafna. Ix-xogħol mhux iddikjerat eh, huwa problema kbira li taffettwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. M'għandniex inħaltu x-xogħol mhux iddikjerat ma' levitar tat-taxxa għat nitkelmu fuq il-qat, il-mizuri ta' austerita, dawn kolla joħolqu sfond fejn il-kumpaniji jiddeċidu illi jisfruttaw il-ħadima tagħhom bisħieħ. Ħafna drabi l-istati membri jalqu għajn waħda. U li nistabilixxu pjattaforma bħal din tkun xi ħaġa sewja ħafna mandiċ tnaqqas mill-reazzjoni tal-istati membri, imma jek verament rridu nġildu l-xol mux id-dikjarat u social dumping, rridu nibdew billi nadottaw ċertu regoli illi mod ġenerali jiproteġu l-ħaddima. Dana fi żmien fejn qed naraw eh, f'temijiet ta' collective bargaining u li qed titwaqfu Allura rridu nbidlu ftit il-politiki fil-memorandum illi jiet iwassal għal ħaddima fil-faqar u l-xol prekarju. Grazzi, issa naddi l-kelma l-Kommissarju sabiex ehm, toħroġ bil-konklużjonijiet tagħha. Kommissarju Tyson. Mr. Altridge. Sir Altridge għandu biex tiqersaq punt. Signor President, jiena ħseb li hija proċedura standard meta jkun hemm catch DIs, meta jkun hemm wis nies, jkun hemm wieħed minn kull grupp. Ma naħsibx li xi ħadd mill-EFDD ġie mitlub jitkellem. Is-Sur Altridge. Eh, safenna fien jiddependi mill-President u jiddependi mill-ħin illi ikonna fuq dibattitu. Jiena illum ħadd il-blue cards kollha illi kien hawn u allura ħajaffettwa l-ħin u jiena mhux bil-forsi rrid nisma' kelli minn kull grupp eh, politiku qed niprofa nkun ġust mill-FDD inti stess tkellimt u anka kien hemm blue card minn għandek naħseb illi inti sodisfat eh, għal fat li ġa parteċipajt dan id l llum. Grazzi, naddu sal-Kommissarju. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, illum għedin qed naslu għal deċizjoni biex nġildu xol mux dikjarat għada ħa tivvotaw fuq dan. Fuq il-pakket tal-evitar ta' taxxa titħattu fuq dan din it-tema dal-wat. naraw naraw bitxar illi l-Unjoni l-Europa miex biss zona imma komunità fejn għandna valuri komuni u eh, għandek ġustizzja soċjali. Dawn iż-żewġ ehm, dokumenti fejn qed niġġieldu kontra xogħol iddikjarat ħan nitolbu l-kumpaniji u anka l-SMEs eh, biex huma jifmu li dan kollu huwa sewi. Nkaf il qasam ta' taxxa, il-kontribuzzjoni soċjali u xogħol mhux iddikjarat kollha niġilduhom u eh, nwaslu għal impjiegi aħjar li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Din il-pjattaforma se twassal l-awtoritajiet u l-imsieħba soċjali kollha li importanti nagħtuhom il-vuċi tagħhom tajjeb li jifmu x'inhi r-realtà mbarra. Il-pjattaforma se toħloq struttura imma se tkun obbligatorja. Il-pjattaforma mhijiex se tkun edemek minn flok eh, l-ispezzjonijiet fl-istati membri, mhux se tneħħi l-ebda seta mill-istati membri, imma tiżgura illi ix-xogħol illi qed jagħmlu l-istati membri jiżdiedu fuq livell differenti u anka l-ispezzjonijiet isiru aktar effettivi, aktar effiċjenti u jinspiraw l-Stati membri ehm, bil-prassi tajbin minn postijiet oħrajn. Kulħadd ħajkollu benefiċċju jiġifieri naħseb il-koll taqblu miegħi. Fisem il-Kummissjoni jiena nista' ngħidilkom illi eh, tista' tkun fiduċjużi, aħna ħnamlu mill-aħjar tagħna sabiex naħdmu fuq din il-pjattaforma kif temna ħan nitkellmu mal-Parlament u natukom ir-rapport sabiex intom tkunu tafu x'qed jiġri fuq il-pakket tal-mobilità tal-impjigi għal-kemm mhuwiex punt fuq dan id-dibattitu ma kien hemm num ta' mistoqsijiet fuq. F'dan il-pakket qed nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu magħkom sabiex inħarsu lejn il-qafas politiku u naraw jekk nistgħux inresqu dan il-pakket eh, ta' mobilità li xi wassal għal sitwazzjoni ugwali u anka ġustizzja soċjali U hemm bżonn li għandna jkollna din il-mobilità fl-impjiegi fis-suq soċjali. Nirringrazzja ħafna l relatur u dak kollha li kienu involuti fit trialogu fin-negozjati jiena wkoll eh, kuntenta b'dan ir-riżultat. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, issa biex nagħlqu d-dibattitu nad il-kelma lis-Sur Prinski. Signora Kommissarju, kollegi, jiena nemmen illi dan id-dibattitu dal-ħodu kellu għan importanti. Kif qalet is signora Kommissarju fl-intervent ta' dal-ħodu, hija qalet enfasizzat eh, kemm hija problema komplikata din tax-xogħol mhux iddikjarat u hemm bżonn li nitkellmu b'mod ċar. Qalet illi irridu noħorġu konklużjoni definittivi u tkellmet ukoll ċertu b'intenzjonijiet oħrajn li għandha għall-azzjoni. Il-konklużjoni ewlenija kienet illi l-impatti diretti varji fuq il-sistemi tas sigurta soċjali, fuq il-ħaddiema, hija kompetizzjoni inġusta. U qed nassu għal tadita fuq il-mod ta' kif hija mibnija is-soċjetà fl-Istati Membri u anke fl-Unjoni Ewropea. Jekk min isejjer żbal il-bieraħ fil-għaxija, il-President Draghi beda bl-intervent tiegħu fejn qal l-Unjoni Ewropea qiegħda taffaċċa aktar ksur u aktar problemi fil-kozzjoni soċjali. U din mhix kombinazzjoni illi beda b'dan il-punt naħseb jiena, għaliex kwalunkwe sforz jisir għal-ħolqin tal-impjiegi u għal-konsultazzjoni fiskali, dan kollu jekk il-bażi soċjali eh, qed qiegħda titfarrak mela allura l-affarijiet kollha wkoll ħajkunu diffiċli timplementhom. Naħseb, Sinjora President, illi dak kollu illi ntqal fuq din il-pjattaforma um, wasalna għal bilanċ importanti kemm bejn il-drittijiet individwali tal-Stati membri kif ukoll fl-input tal-Unjoni Ewropea. Sabiex din il-problema niġilduha b'mod aħjar. Qed nara illi speċjali l-ħin jiena nista' inkompli ma l-idea illi li nittamaw li l-pjattaforma tibda qabel is-sajf. Nirringrazzja li Sinjura Tyson. U nerġa' nitkellmu fuq dan il-punt għal darboħra f'sala fil-istituzzjonijiet Ewropej eh, nittama li jsir dan għaliex għandna bżonn ta' ħafna iktar diskussjoni u ħafna iktar azzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Is-Sur Pirinski.